Nkomplu s-sessjoni plenarja nġi ta' ġurnata fi 16 ta' frar. Signori, kena l-bidu tar rabbija arbija li ħabta u sabta il-viċinat sieħ tagħna mexa lejn il-libertà. Iżda fis-Sirja rajna protesti fit-toroq dimostrazzjonijiet paċifiċi mimlijin tama u kien hemm pajjiżi oħrajn ukoll li kienu tifittxu għal ħajja ħjar. Hemm dittatura brutali fis-Sirja li waslet biex eh, takkes il-libertà l-espressjoni u l-libertà tan-nies li għamlu dimostrazzjonijiet. Kien hemm eluf li mietu fis-Sirja din is-sena u kien hemm ħafna tixrid tad-demm. Qed naraw li dan mhux qed jieqaf qed iseħħ ġurnata wara l-oħra nis fl-Europa madwar id-dinja ta' ħarsa lejn din is-sitwazzjoni bla ebda kapaċità li jagħmlu xejn u kull ma tjaraw hija illa ta' dan ir-reġim u nuqqas ta' kapaċità tal-soċjetà internazzjonali tagħmel xi ħaġa. Ħna tnappellaw lill-President Assad fis Sirja biex minn tal-inqas jippermetti l-għajnuna umanitarja għall popolazzjoni ċivili u jena ċert li jentom taqblu miegħi. biex sarti rappresentant speċjali ta' soċjetà internazzjonali għandu jkompli jappella biex ikun hemm appoġġ għal Kofi Annan. Irridu niżguraw li dak li jeħtieġ isir tassew isir. Ir-riżoluzzjoni tal-Kunsil tas Sigurtà ta' Żnus Maquda mhux qed tipprova li tiħorridni rridni f'idejha ta' xi pajjiż iżda tkun żgura li xi ħaġa ssir. Il-bieraħ għal darba oħra kenna jum biex nfakru il-vitmi ta' terrorizmu f'Madrid fl-2004 fil-fatt kien hemm wieħed mill-ara attakki li seħ u l-bira fakkarna 8 snin wara dan l-avveniment. Ħafna nies, eluf ta' nies mietu u kien hemm bosta li ndarbu. Irridu naħsbu dwar il-vitmi ta' terrorizmu minn Bologna, l-Landa, għal Londra, kull fej seħ biex noqogħdu nofru s-solidarjetà tagħna lin-nies li min bata minn dawn l-avvenimenti, nies li tilfu il-familjari tagħhom u l-ħbib tagħhom. Kien hemm min irnexxielu jgħix minn attakki terroristiċi wkoll. Madana kollu irridu jqattaw il-qija tal-jim tagħhom f'ħajjithom bil-ġerħiet feriti u anki ġerħiet eh, mhux fiżiċi fil-ruħ tagħhom u fil-psike tagħhom. Aħna nikkritikaw kwalinkwa tip ta' terrorizmu nikkundannawha. L-anonimità hija waħda mill-ar imġiba ħażina f'din l-era moderna. Għalhekk irid ikun possibbli li nappoġġaw il-vitmi u anke dawk li rnexxilhom jgħixu minn l-avvenimenti turistiċi. Il-bieraħ fil-Ġappun bħalma Naħseb il-koll għamilna, għamilna komemorazzjoni ta' tsunami, dizastru li seħ fil-11 ta' marzu, sena ilu, u għada friska moħna l-memorja tal-immaġni li rajna ta' dizastru nukleari li seħ minħabba il-mowġa eh, ta' tsunami. Il-Parlament Ewropew ħajjieħu dan fl-agenda tiegħu wara li nadottawa fuq l-ewwel punt fil-fatt fuq l-agenda biex nitkellmu dwar dan l-avveniment traġiku u biex nitkellmu dwar xirid isir u x'qed isir. Fil-bidu tas-sessjoni tagħna dan ix-xahar naħseb li rridu nofru l-għajnuna tagħna u nippermettu lil min bata minn dan id-diżastru jaraf li aħna qed nofru l-om il-faraġ tagħna. Anki fis-Sirja kien hemm il-vitmi ta' l-atti terroristi u anke l-vitmi tal-Ġappun u nissuġġerixxi li nagħmlu minuta ta' silenzju.